din l-interpretazzjoni tiġi meqjusa bħala waħda approvata. C'è una richiesta di parola? Għaw talba għall-intervent jekk joġbok? Iva, grazzi President. Fis-seduta li għaddiet tkellimna dwar ir-Russja. U aħna batna eh, messaġġi li l-Presidenti tal-Kommissjoni u tal-Kunsil u tlabnihom jitkellmu dwar elezzjonijiet ir-Russja. Aħna ġejna marfa issa illi partit fir-Russja ma natax il-tritt li jirreġistra u ċertu osservaturi internazzjonali wkoll ma ngħatawx id-dritt illi osservaw l-elezzjonijiet. U allura jeħtieġ li jkollna xi tip ta' sqarrija dwar is-sitwazzjoni fir-Russja sabiex aħna nkunu nistgħu nitkellmu dwar dan is suċċett L-Onorevoli Svoboda. President, Grazie, President. Fil-qosor, nappoġġa din il-mozzjoni. Din hija kwistjoni ta' rida politika li nitolbu l rappresentant Oli illi tattendi għal splenarja ta' Lulju u ta' tistqarrija u kol. Iva, kellim ieħor? Jekk le dawn il-messagġi jintbatu l-entitajiet rilevanti, mela nkomplu bl-agenda tagħna. Mela, skont l-agenda approvata fit-9 ta' Ġunju. Unsegu l-agenda. U se jkun hawn dawn il-proposti ta' emendi għall-agenda. U dana bil-bil ta' gruppi kollha. Il-ħamis 23 ta' Ġunju 2011. Il-rapport tal-Rivali Kastler dwar sena ta' Ewropea għal xoħija attiva, li votazzjoni tiġi posposta l-Ulju. Rapport ta' Tarella dwar tratturi li tqedu fis-suq fil-qafas ta' mekanizmu ta' flessibilità din tiġi inkluża fil-votazzjonijiet. Illum fl-erba huwa l-iskadenza għal l-emendi meħtieġa osservazzjonijiet le mela aħna napprovaw dawn l-emendi. Ġew mitluba dawn il-bidliet ukoll. Illum il-grupp tal-ħodor talab il-diskussjoni konġunta dwar il-governance ekonomika isseħ wara d diskussjoni fuq it-ħejjija għal summit Ewropew qabel ma jkollna il diskussjoni fuq il-PAK. Okay, Non c'è nessuno che chiede di parlare? Mela, Anna talba l-intervent. Jek joġbok. Lebda starija, le, Ela nistaw nivvotaw dwar din it-talba. Dawk favur din it-talba għal-bidla. Kontra. Astenzjonijiet. Mhix aċċettata. Mela, l-agenda tibqa' hekk Kif inhi. Mela, l-agenda għallum, anzi għal-għada, l-ħamis gwe, talbet illi il-rapport dwar il-governanza ekonomika Natalba rigward dawn il il-pakket li għandu xaqsam mal-governanza ekonomika. Jekk jogħġbok, kollega dass die Abstimmung, die Diskussion über die Economic Governance und die Abstimmung über die... Grazie. Dwar il-diskussjoni ta' din il-governanza ekonomika nixtieq u li din dan il-pakket jiġi pospost, pospost għall-Lulju. Il-Konsil tal-Ekofin kellu laqa it-tnejn u ipproponew bidliet għal kompromessi li qbilna dwarhom. Aħna bħala membri tal-Parlament ma kienx biżejjed ħin illi nanalizzaw l-emendi u biex isiru wkoll it-traduzzjonijiet. U allura aħna nħossu li dan huwa livell mhux aċċettabbli ta' pressjoni mill-Kunsilli, mill-Kunsill u għalhekk inħedġu lil kollegi biex ma jaċċettawx din il-pressjoni mill-Kunsill u biex aħna nirreżistu din it-talba għal posponiment. Tajjeb, mela irdu nisimaw il-xaħat li jitkellem favur kif ukoll persuna li titkellem kontra. Min se jitkellem favur din it-talba? Ħadd mela kontra. Grazzi, Sur President. L-Ewropa teħtieġ bażi solida l-euro. Inna niddiskutu dan il-pakket għal ħafna xhur Issa hemm f'dejjem ta' 98% mal-Kunsill u allura xtaqna li jkollna l-votazzjoni għada ħalli l-Parlament Ewropew jesprimi l-votazzjoni tiegħu hawnhekk fil-plenarja għada u jeħtieġu aktar negozjati mal-Kunsill biex naslu għal ftehim aħħari qabel is-sajf sabiex ikonna din il-bażi solida għall-euro. Va bene. Prego, onorevoli. Grazzi. Favur għanna il-kollega Signuri, membri, Għawnek għanna pakket u d-dimna, pakket li ġie emendat fl-ħar minuta fil-Konsil tal-Ekofin. Iżda li għadu ma nbidilx ma ma tradotta ansi fil-lingwi differenti hemm verżjoni waħda biss jiena kelli aċċess għall l-Ingliż, il-verżjoni bl-Ingliż u allura aħna ma stajniex nanalizzaw eżattament x'inbidel. Hawnhekk għandna kwistjonijiet li huma importanti ħafna. U għek għanna konsekwenzi seri ħafna għal-ċittadini tagħna u għal-pajjiżi tagħna. Konsekwenzi li edin naddu minnhom lum il-ġurnata fil-Greċja, l-Irlanda u skont ir-rapporti il-Portugal ukoll. U allura aħna tal-fema illi għanna nittu approċċ aktar dettaljat u innanalizzaw bir-reqqa dawn il-bidliet u għalhekk aħna nixtiequ li nipposponu l-votazzjoni għall-ulju. Grazzi. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet. Talba ma tiġix mil qwa L'ordine dei lavori è quindi così fissato. Bekk, inkomplu mela bil-program ta' xogħol kif ġie fassal, mela.